darba mod deċenti. L-interpreti jirreċiprokaw. Issa nadu rapport li jmiss l-Strategji Reġjonali għad Zon Industrijali fl-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Sur Gajer, il-rapporter. Grazie President, Signora Kommissarju, kollegi. L-Unjoni Ewropea għanda xprun għal tkabbir u l-innovazzjoni. Dan ifisser li jrid ikollok bażi industrijali b'saħħtu għax rajna li l-istati membri li kellhom dan irnexxielhom joħorġu tajjeb mill-kriżi u l-felħu għalija aktar. Sħaqnieh dan. Qed nitalmu l-konsegwenzi u l-lezzjonijiet li ħadna mill-kriżi imma jeħtieġu wkoll dimensjoni ta' politika reġjonali. L-industrija ma teżistix biss waħda f'bozza imma għandha bżonn materja prima, riċerka, żvilupp, u finanzi wara kollox. U għammek żoni rurali urbani jimxu jitfdit. U għalek ħafna drabi nasimaw li reġuni zoni reġjonali ħafna drabi jkunu industrijali u zoni industrijali jisiru iktar reġjonali. Qed naraw l-industriji tal-minjeri fejn per eżempju fil-Rurgabit, fil-Jeġ, fil Fil-Ingilterra, ċentru tal-Ingilterra, hemm fatturi industrijali ma fatturi speċjali li għandhom jiġu indirizzati wkoll li mhux dejjem ikunu indirizzati mill-politiki reġjonali tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, il-tawir tal-ħamrija fost l-oħrajn. Barra minn hekk il-kawżi ta' dan ma jistax jiġu indirizzati kif inhu Irridu nqisu wkoll l-investituri u l-anijiet tal-fond partikolari li jindirizza dan il-qasam mhux qed jindirizza dawn il-kwistjonijiet. Il-Parlament jgħid li l-strument komunitarju jista' jiġi applikat, imma l-industrija teħtieġ strateġija reġjonali għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tappoġġa speċjalizzazzjoni intelligenti f'dal qasam. Dan tajjeb, imma hawnhekk l-implementazzjoni tal-istrateġija titlob li tqis ukoll id-djufijiet reġjonali u s-saħħiet reġjonali ta' żoni industrijali, mhux biss flus imma anke strumenti konkreti sabiex bekk ikun hemm linji gwida fejn meħtieġ. Dawn huma l-isfidi ġenerali qed nitkellmu dwar sitwazzjoni industrijali fejn għandek eh, l-industrija li sejra lura Ħafna pajjiżi għandek il-kwistjoni tal-kriżi, problemi finanzjari u ekonomiċi. U dan ifisser li il-żon industrijali ma jistgħux jużaw il-fondi disponibbli kif xieraq. Hemm potenzjal innovattiv f'dawn ir reġun industrijali u għandna fuq. Il-kontribut tal-Unjoni Ewropea jista' jkun prezenti hawnhekk u jeħtieġ li jkun prezenti u jiena nkun kontenti kif ir-rapport jgħin propju f'dan rigward Nirringrazzja li shadow rapportez, il-Kumitat tal-Ambjent u Servizzi tal-Kommissjoni li għenuni biex nfassal dan ir-rapport. Grazzi. Thank you very much indeed. Grazzi ħafna lill-rapporter. L-ewwel kellim Yes, Signora Cleaver. telet. Mela, is-sinjura il-Gwen. Il-Gwen Perez. Grazzi ħafna, Sur President. Il-rapport il rapport ta' Sur Gajer huwa tassew eċċellenti, nixtieq ngħidlu proset. Il- situazzjoni tgħidilna li għandna bżonn approċċ ġenerali fuq meta twila ta' żmien. Hemm bżonn illi nużaw il-sorsi lejjun li għandna fidejna sabiex eh, ikolna approċċ differenti li sta' jiġġenera mill-ġdid dawk iż-żoni li kienu żoni industrijali fil-passat. Għandna bżonn politika industrijali b'saħħitha. Bħalma qal ir-rapporter hemm bżonn illi nieħdu vantaġġ mis-sinerġiji bejn il-politiċi ta' koesjoni u dawk, ta, u dawk industrijali hemm bżonn li niksbu l-aqwa riżultati possibbli. Sfortunatament dan mhux dak li qed jiġri f'pajjiżi għaliex fil-waqt li qed nitkellmu dwar dan f'pajjiżi għaddejja riforma tal-edukazzjoni sabiex tuża il-Fond Soċjali Ewropew sabiex eh, eh, tiġi minn użata b'tali mod manjera u b'dan il-mod ma jkunx e, ma nkunx qed nisfruttaw bl-aqwa mod possibbli e, talent ta' żgħażagħ. Għalhekk huwa importanti illi dawn il-fondi strutturali jintużaw għall-iżvilupp u mhux biex e, inkomplu u żoni ta' ghettos. il-kellima il-imis. Grazie ħafna sur rapporter dan għax il-rapport tijak għajem dibattitu ta' sewutli minħabba illi il-trattat ta' Lisbona ma għamel xejn sabiex jindirizza dan is settur u il-trattat għamel referenza zaħira ħafna għal setat reġjonali referenza zaħira wis u ma nataċ bizet importanza dan is settur il-rapport fakkarna illi eh, dan l-izvilup ta' zoni industrijali jista' joħlo opportunitajiet ta' xogħol u nistgħu nużaw l-inizjattiva ta' l-imprendituri b'mod aħjar fil pajjiżi baski rajna każi fejn il-bidla li saret f'Bilbaw eh, waslet sabiex ikunem iktar unitajiet ekonomiċi effiċenti illi attualment però ma jitħlux tajjeb mal-realtajiet tal-Europa. Dawn però e, eh, situazzjonijiet mhumiex ta' xkiel għal europa anzi huma opportunità illi fuqhom inkunu nistgħu nibnu s-sin tal-Ewropa minn isfel għal fuq net. Grazzi ħafna, fil-fatt eh, xaħġa mux soltu taħ, pero se nerġa nagħti l-opportunità illi eh, titkellem eh, l-persuna li ġġa tkellmet qabel. Iva, grazzi Sur President, fil-fatt tal-20 tas snin l-industrija Ewropea Baqat baqgħet sejra lura għaliex l-Ewropa ifukat fuq eh, servizzi u insiet is-settur industrijali. Għanna lista twila ta' kumpaniji li u f'pajjiżi stess rajna każijiet ta' relokazzjoni għat U għanna għawek u dimna rapporti li ser jiprofa jgħamil xaħġa. Għanna l-fondi strutturali, għanna 330 biljun euro illi jridu jitqasmu bejn l-2014 u l-2020 dan sabiex jirġaw eh, għajmu fuq saqajom ċerta reġuni u nżidu ix-xogħol u l-impjeg anka żvilupp eh, fis-settur tal-ekonomija digitali, settur tal-artiġanat, il-medja wkoll. Dan kollha ser jgħinuna sabiex namlu territorju tagħna aktar attraenti. Ma nistgħux ninsew dan is-settur taż-żoni industrijali. Grazzi ħafna s Morgante, Morganti. Iva, fil-fatt irridu nispiċċaw sal-11 għamilt eccezzjoni għas Signora Sanchez fil-fat biss. Mm. għanna point of order, mela, nisimaw dan il-point of order. Sur uh, President, jina għandi mistoqsija x'tip ta' regola qed tuża hawnhekk meta tiddeċiedi li waqt dibattitu l-MPs ma jistgħux jerġgħu jitkellmu tini darba. Issa mbagħad eh, ftaqa waħda il regola tiegħek tinbidel. Eh, dan kien dibattitu tassew importanti, importanti dibattitu ta' qabel dan dwar pensjonijiet u inti ma tajtx il-possibilità li ċerta MEPs seġa kienu tkellmu jirġaw jitkellmu issa qabel inti permettejtilhom illi jitkellmu anka f'xi drabi tliet darbit jew erba' darbit ġifieri jgħidilna daqsxejn x'regola qed tuża. Eh, Lejla fil-fatt il il-kellima l kellmu skelmu darba waħda. E, Pero ta' għamilt eccezzjoni Sina Sanchez għaliex e, għaliex il-settur industrial fi Franzu għata sew importanti. Pero s-sana għaddu għas-Sur Morganti. Regola 149 fil-fat, dik li kontet nusa. Grazzi ħafna, Sur President. Dan il-rapport eh, jenfasizza l-importanza ta' zona industrijali fl-Unjoni Ewropea dejjin eh, fi krizi eh, fċerta industri. Eh, però donna mhux qed natu l-importanza mhux qed natu l-importanza lil din din is-settur. Ġifieri mhux qed natu każ tal-fatt illi hawnhekk għandek reġuni eh, illi huma eh, tassew speċjalizzati f'dak li jipproduċu. Fl-opinjoni tiegħi din mhijiex is-soluzzjoni tajba forsi tista' tkun utli, jista' jkun utli dan l-approċ. Iżda għandna nħarsu l-industri li għadhom jeżistu. L-Ewropa għandha tħares, pereżempju s-settur tal- eh, tessuti għaliex eh, tassew aħna għanna eh, kapacità li ma sibix barra minn min l-Europa. Per eżempju, fil-kas ta' Toskana għanna eh, l-possibilità u l-industri ta', ta tessuti li tassew huma importanti u jina ma nishtiex l-Europa il-ġib fit-tmim ħajjithom il-dawn l-industri. Nista forsi nitċara xi ħaġa jekk eh, inti tkun tixtieq terġa' tintervjeni, tista' tagħmel eh, kidba u tesprimi l-opinjoni tiegħek li terġa' tintervjeni għax dan fil-fatt huwa dritt tiegħek. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-fatt, mem lebda politika ta' svilupp eh, reġjonali illi Eh, tista' taħdem eh, mingħajr din il-politika ta' koesjoni u l-politika ta' koesjoni mhux qed tingħata biżejjed flus. Din is-sitwazzjoni se tkompli sejra l-ura permezz tal-qafas eh, finanzjarju multjanwali attwali. Dan dan ser wassal għal erda ta' ċerta industriji f'żoni ta' periferija U din is-sitwazzjoni sejr ħatkompli sejra lura permezz tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja li għandna bħalissa. Li għandna bżonn huwa illi ikonna politika industrijali illi tħares il-manifattura. Eh, u l-saħħaħ l-industri f'dan is-settur. Irridu nħarsu l-industrija f'istat membri differenti u dan ifisser illi irridu eh, ma irridu nwaqfu ċerta politiċi illi jagħmlu ħsara lil dawn eh, strateġiji reġjonali. Issa l-Kummissarju. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l rapporter Sur Gajer. Dan ir-rapport bla dubju kellu aspetti tassew interessanti u huwa tassew utli b'mod partikolari f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika fejn huwa importanti li niġbdu l-attenzjoni għal bidla kontinwa fil-żoni eh, industrijali. F'dan iż żmien partikolari il-fondi strutturali huma tassew importanti għal politiki reġjonali u anka sabiex jappoġġaw l-SMEs. L-investiment eh, f'negozji permezz tal-ERDF eh, huwa il-ħa eh, ma il-ħa ta' ma 54.7 miljon euro dan Aħna nemnu illi ħafna minn dak li ġie enfasizzat f'dan ir-rapport ġiġa qed eh, jiġi indirizzat mill-politika ta' koeżjoni u l-miri eh, ta' din il-politika ta' koezjoni tal-2020. U dan huwa li nixtiequ nittamaw permezz tal-Smart Specialization. Dan ifisser irid ikun hemm iktar kooperazzjoni fuq livell eh, Ewropew, nazzjonali u anka reġjonali importanti li kunem strateġiji aħjar. Mbagħad fil-kunċett da l specializzazzjoni intelligenti, smart specialization, illi eh, iwassru għal eh, strateġiji reġjonali illi jindirizzaw dawk li huma lassi eh, ta' reġuni partikolari bla dubju nemnu illi l-smart specialization tista' tagħmel minn tal-inqas tlet affarijiet biex tgħin kemm il-strateġiji reġjonali eh, kif ukoll iż-żoni industrijali l-ewwel qabel kollox eh, tgħinhom eh, sabiex jilqgħu għal bidliet strutturali u tindirizza l-assi eh, industrijali F'dan ir-rigward l-Smart Specialization tista' titqis bħala bħala approċċ għal politika industrijali. It-tieni punt tista' saħħaħ il-kooperazzjoni bejn partijiet interessati il-gvern, l-industrija u anka ix-xenza għal beneficju sa biex ikon approċċ aktar integrat il hu bazat fuq l-arfin u sħobija bej il-pubbliku u l-privat sabiex jiġu implementati dawn il-miżuri. U t-tindat punt żid il-koordinazzjoni mm, fuq livelli differenti u e, tamel laqwa użu ta' riċerka u l-izvilup u politiċi ta' zvilup anka, mm, e, anka fis settur ta' teknoloġija. Dawn huma biss tlieta mir-raġunijiet għaliex Uh, l-Smart Specialization hija tant eh, għal-qalbna u parti essenzjali mill-inizjattiva tagħna. Punt importanti mill RDF u il-mod kif nindirizzaw il-fondi strutturali. Fiftit klim l-Smart Specialization għanda tkun għodda essenzjali sabiex inkabru il-natu eh, spinta li tkabbir u nżidu l-impiegi punt tassew importanti li sħat u f'dan ir-rapport. Barra minn hekk is-sħobija eh, il eh, qed naraw ukoll li hemm ħafna sports li qed isir Eh, fil-dawk li huma prioritajiet ta' fondi eh, strutturali. Thank you, Commissioner. Thank you. Grazie ħafna lill-Kummissarju, grazie ħafna lill-Rapporter. Bil-fatt, paragrafu eh, wieħed u forsi ta' min wieħed isemmi l Sheffield parti fil-kostituenza tiegħi illi ġiet żviluppata fil-Renju Unit. Dan jikonkludi d-dibattitu għallejla, e, nirringrazzakom il-koll e, tal-kontu għakmana u grazzafna l-interpreti.